Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχίζει η συνάδελφη. Λόδβα Τάιβα, L-ewwel punt dal-għodu huwa rakkomandazzjoni ta' David Martin fuq il-ftajm ta' sħubija bej l-ISI u l-Amerika Ċentrali. L-ewwel nett ngħaddi l-kelma lir-rapporter għandu erba' minuti.